Azzjonijiet riċenti fil-Bangladesh naddi l-kelma l-ewwel lill-awturi, l-ewwel sinjura Kronberg għandha minuta u nofs. Grazie ħafna, Sur President. Riċentement mietu numru ta' persuni barra mill-kapitali ta' Bangladesh skont il-Pulizija minn tal-inqas 18 persuna ġew maqtula skont ir-rapport. Hemm bżonn li namlu investigazzjonijiet immedjati, trasparenti u dettaljati f'dawn it-tip ta' każijiet u każijiet oħra bħalhom. Aħna mħassba bil-vjolenza kontinwa l-paraliżi sħiħa tal-Istat tal-Bangladesh u l-konfront bejn iż-żewġ naħat politiċi. Hija ta' ħasra li il-parlament u l-partijiet politiċi ma rnexilhomx jaslu għal kompromess li jembżon sabiex il-poplu tal-Bangladesh ikollu l-opportunità li jgħid li għandhom ir-rida tagħhom għal bidla demokratika e kif it-taħarbit e e, politiku qed e, jihrax, il-Bangladesh qed tipprova toħroġ mill-problemi u terġa' tintegra l-industrija tagħha. Kien hemm numru ta' diżastri bħal fabbrika li qatlet 1100 persuna dan urew il-kondizzjonijiet tax-xogħol għall-impjegati aħna nappellaw sabiex l-atturi kollha fil-politika tal pajjiż li ma jimminawx aktar l-istabilità politika u ekonomika tal-pajis, il-poplu tal-Bangladesh għandu bżon eh, li kunem ġestjoni ta' dizastri drittijiet tal-ħaddim anka tan-nisa. Grazzi ħafna, Sinjora Cronenberg. Issa għal minuta is-Sur Koval. Sur President, dak li ġara f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat fil-Bangladesh waslu għal disillusjonament fil-naħatana. Għana tamajna li l-elezzjonijiet ikunu opportunità sabiex nkunu nistaw namlu tibdiliet paċifiċi fil-qasam politiku. Iżdu għaċar li dan ma seħx. Il-rizoluzzjoni tagħna hija bħala tweġiba għal din is-sitwazzjoni. U twieġeb ukoll l-interess qawwi fil-Bangladesh ħafna nies fil-Bangladesh huma interessati ħafna fl isqarija tagħna u l-pożizzjoni tagħna fuq ċertu kwistjonijiet li huma importanti ħafna lihom aħna naraw konflitt li mhuwiex biss politiku ma anka reliġjuż u aħna mħasba mill-fatt li qed jiġu attakkati l-insara propju dakinhar tal-elezzjonijiet. Aħna mħasba wkoll dwar l-iskala tal-vjolenza waqt l-elezzjonijiet fil-Bangladesh. Hemm bżonn nibagħtu messaġġ ċar li aħna interessati f'dak li tiġri. Irridu nappoġġaw lil dawk is-setat li jixtiequ jintroduċu sitwazzjoni aktar paċifika fil-Bangladesh u aħna għanna bżon nappoġġaw minn tal-inqas ftejim minimu bejn il-qawwiet politiċi ewlenin fil-Bangladesh. Grazzi ħafna Sur Koval, issa għal-minuta l-Onorevoli De Kaiser. Grazzi ħafna Sur President. Għalkemm l-elezzjonijiet kienu kontroversjali fil-Bangladesh u waslu għal zieda eh, fil-vjolenza violenza u kien hemm 21 eh, vittma mill-lider għalkemm iċ-ċifri mhux jaqblu bejniethom, aħna għandna relazzjonijiet tajbin ma' dan il-pajjiż. U di dan il-pajis diġa intlaqat minn numru ta' traġedji li diġa diskutajna f'din il-kamra aħna ma batniex missjoni ta' osservaturi għall-elezzjonijiet għax l-oppozizjoni għamlet bojkot Il-partit VMP rebaħ 47% tal-voti fl-2007 u fl-2001 kellhom żewġ terzi mill-siġijiet. Iġifieri dak il-bojkott minnaħa tagħhom verament imminaw l-elezzjonijiet. U il-lega għami ma kienieċ ta' eh, sorpriz, il-rebħa tal għami lig ma kienieċ ta' sorpriza, iżda imbżon ta' aktar dialogu ma' l-oppozizjoni demokratika u imbżon li jekk ikun imbżon namlu elezzjoni ġodda. Grazie ħafna, Signor De Kaiser, issa l-onorevoli Benjen għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President, jina jiddispeċina ħafna li l-Bangladesh ma nexxilix tagħmel elezzjoni demokratika u inklusiva. Bħala liberali u demokratiċi aħna nemnu f'soċjetà ħilsa u ġusta fejn kulħadd ikun jista' jivvota u dan inkludi votazzjonijiet ħilsa u demokratiċi għaliex l illum il-ġurnata il-gvern u l-oppożizzjoni tal-Bangladesh irridu jpoġġu l-interessi tal-poplu tal-Bangladesh l-ewwel, irridu jsibu kompromess, irridu jkollhom formula li qablu fuqha biex jagħtu l-post il-possibilità jekk hemm bżonn li jkun hemm elezzjoni oħra bżonn li għatu vuċi li ċittadini ta' Bangladesh jirrispettaw il-vuċi tagħhom. Jiena kundanna bisħieħ il vjolenza li waqfet l nies li joħorġu iżda ukoll il-bojkot tal-oppożizzjoni. Dawk li ġew eh, maħtufa jew ġew arrestati irridu jintħelfu ma nagħmilqax il-rwol tal-Tribunal Internazzjonali għaliex ma ma ħadimx sew u kien difiżiv kważi kważi. Issa jina naħseb ukoll hija Xaġa xukkanti li il-Partit Konservattivi tal-Renju Unit isu għet jappoġġa l-użu tal-pjena kapitali meta qed jekk qed naqra il-sejħa tiegħu għal votazzjoni oħra kif suppost. U nixin nitlob li rappresentanta Olja l-Onorevoli Ashton sabiex issib soluzzjoni diplomatika biex issolvi eh, din is-sitwazzjoni, din xi ħaġa li eh, minn dak li smajna mill-mexxej tal-oppożizzjoni ehm, rajna li forsi kienu ħajfittxu kompromess u ħajwaqfu mill-li d-dimostrazzjonijiet, Għalek, jina nittama li verament insibu kompromess għan rispettaw il-libertajiet ta' drittijiet ta' bniedem u demokrazija. Grazzi ħafna, Sur Benjen. Sur Tanok, point of order. Point of order għalix, il-partit eh, konservativ ġi kwatat minn MEP liberali mir renju Unit, il-partit konservativ, il-politika tiegħu fuq il-pina kapitali hija sempliċi din hija xi ħaġa ta' kuxjenza li kull eh, membru parlamentari jivvota fuqha. Aħna manna ebda politika komuni hija xi ħaġa li kulħadd jivvota għalih fuqha skont il-kuxjenza tiegħu. Grazzi ħafna Sur Tana issa minuta u nofs l-Onorevoli Susa. Grazie ħafna, Sur President. Aħna smajna ħafna dwar l-epizodi fuq l-elezzjoni li kienem madwar dawn l-elezzjonijiet fil-Bangladesh, il-violenza, konfrontazzjoni, il-mewt ta' numru ta' persuni, kif ukoll l-arrest ta' numru ta' mexxejja politiċi. Jena naħseb li huwa importanti li jkun hemm inkjesta imparzjali sabiex niskopru eżattament x'ġara. Iżda wkoll dawk in-nies li ġew arrestati għandhom jinħelsu. Kien hemm ukoll serje ta' E, violenza u demonstrazzjonijiet waqt dawn l-elezzjonijiet. Issa l-Bangladesh huwa pajjiż fejn il-kundizzjonijiet tal-ħidma huma ħażina ħafna, in-nies ma jitħallsux biżejjed u jiena naħseb li l m'għandniex ninsew li aħna konna adottajna riżoluzzjoni eh, fuq il-kollas tal-fabbrika tat-tessili li kawżat il-mewt aktar minn elf persuna f'Bangladesh U importanti li l-Istati membri tagħna wkoll ikollhom il-kuraġġ li jgħidu li ma jamlatux kontratti lil dawk il-kumpaniji li qed jiksru dawn it-tip ta' liġijiet fil-Bangladesh. Grazzi ħafna issa is-sur Katz Marek għal-minuta. Signori, fil-bidu tal-2013 iktar minn 3 ruħ inqatlu fil-Bangladesh li minnhom 18 fjum l-elezzjoni. Dak l-ikbar numru ta' nies li mietu minn mindu l-Bangladesh ħadet l-indipendenza. Problemi ekonomiċi u soċjali intelbu kien hemm progress messa qed jibdew jiġu meddin minn dawn minn din il-vjolenza. Hemm il-kwistjoni tal-pjena kapitali wkoll li qiegħda tiġi titwettaq fil-pajis u hija kwistjoni importanti, moratorja fuq il-pina tal-mowt tejjeb ferm is-sitwazzjoni. Kwistjoni oħra huma drittijiet tal-minoranzi, minoranzi etniċi u reliġjużi, speċjalment il-Hindu. Ma jridx ikun hemm iktar violenza u attakki terroristiċi fil-pajis għandhom jiġu kundannati u rridu kompromessi biex intemmu il-violenza. Grazzi. Grazzi. Sur Kaczmarek, dawn kienu l-awturi ta' rizoluzzjoni issa l-kellima fissem il-gruppi l-ewwel sur posil tal-minuta. President. Wieħed mill-ikbar konflitti barranin li jena konxuta li jom meta kont zazuħ kienet il-qasma ta' Pakistan l-indipendenza tal-Bangladesh inċidenti drammatiċi fil-gwerra bejn eh, fl-Indoċina. U għalek il-pajis jisoqqat maħa nifs minn dik il-kwistjoni, ġi gvernat minn dinastiji u għed wara liħor, takkis totali u jidħol fil-titli tal-gazzetti għax ikun hemm dizastri naturali u faqar estrem. Dawn l-aħħar 10 snin pass wara pass nesċilu bil-mod il-mod jikseb eh, prosperità modesta u jibda jwittitriq bil-mod il-mod għal-futur iżda din ir-rotta lejn futur tajjeb tep għal kollox jekk ma tkunx imwittija b'demokrazija u jeħtieġ li ikun hemm id-demokrazija jekk dan il-pajjiż irid ikollu futur ekonomiku. Ma jistax ikollok ħaddiema li jaħdmu bl-irħis jew in-nies li jkun attivisti li jintafaw il-ħabs tista' taħdem u tikseb dawn ir-riżultati jekk ikollok demokrazija sostenibbli. Grazzi l-Onorevoli Repo għal minuta. Grazzi, President. L-elezzjonijiet parlamentari fil-Bangladesh sfortunatament fallow. Il-violenza fjum l-elezzjoni kienet raġuni ta' dan u anke minħabba l-pożizzjoni għamlet bojkot tal-elezzjonijiet. Fl-2013 dan kien l-iktar sena eh, violenti fil-Bangladesh mill-istorja tal-indipendenza l-awn it-tilwima bejn iż-żewġ kampijiet paralizzat il-ħajja ta' kuljum fil-Bangladesh. Rajna attakki kontra minoranzi kulturali u reliġjużi u dawn l-imwiet li saħħu rridu nanalizzawhom, rridu li il-forza eċċessiva li qed tintuża mill-uffiċjali ta' sigurtà għandha tiġi investigata. Il-Parlament tal-Bangladesh għandu jipprojbixxi l-pina kapitali. Hemm tbatija nazzjonali li qed naraw hemmhekk u l-diffikultajiet tal-istorja għadhom ma ntalbux, imma rridu nimxu issa bil-mod il-mod lej il-progress għal dan il-pajjiż. Grazzi l-Onorevoli Czarneski. Wara l-elezzjoni tal-Bangladesh Suppost, Bangladesh ħareġ bħala demokrazija emerġenti fil-xlok tal-Azja. Dan importanti biex nelbu l-problemi fil-pajis. Il-xol tal-orti internazjonali tal-kriminalità kienet importanti anke mill-sforzi tal-gvern. Minkejja l-sforzi tal-oppozizjoni biex ixxeklu il difukultaj il-progress li kienet kitbet l-ICT, xorta kien hemm intoppi, xorta kien hemm improva jagħmel b'sotem ferroti. Is-sistema tal-gvern tfalli u din l-esperjenza tal-aħħar gvern temporanju suġġerixxa li kien l-aħjar approċċ. Pruvaw jagħmlu b'sotem ferroti, brajna bojkot fil-elezzjonijiet u anki eh, ġama teżlami kienet ċar li qed teqret id-demokrazija. Nittamaw li l-gvern jagħmel tajjeb għal ħsarat li jagħmel u din l-oppozizjoni responsabli tiqaf anke fir-rigward l-Alleanza Islamika. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Czarnecki. Es folgt für eine Minute. Grazie, Sur Czarnecki. Issa l-Onorevoli Paschka al minuta. Präsident, Kommissario, Signori. Il-konflitt bejn il- partiti politiċi ewlenin fil-Bangladesh qed iwassal għal skalazzjoni tal-vjolenza għaliex il-Partit Nazzjonalista tal-Bangladesh BMP kien għamel bojkott tal-elezzjonijiet minħabba l violenza u dan fisser li ftit ħarġu jivvotaw. Dan fisser li r-rebbieħ lega awani fil-pajis ma tgawdix l-appoċ leġittimu sħiħ tal-poplu tal-Bangladesh. Għalek huwa neċessarju li jkun hemm dialogu politiku bejn il-partiti politiċi fil-Bangladesh biex nevitaw li l-vjolenza kompli t-skala. Punta tluq jista' jkun li jissawru gvern temporanju jew gvern amministrattiv jew inkella l-elezzjonijiet jerġgħu jiġu repetuti, iżda dawn ir-rewwixti jridu jieqfu darba l dejjem. Grazzi sur Paxka l-Onorevoli Kukan għal minuta. Grazzi ħafna President. Is-sitwazzjoni fil-Bangladesh hija waħda kritika u torbot ma' ħafna problemi li ilhom fil-pajjiż. Nixtieq l-ewwel qed nikkundanna l-vjolenza fil-pajjiż li kienet ikkaratterizzata fil-elezzjonijiet u nappella lill-gvern tal-Bangladesh biex jiddefinixxi b'mod ċar il-kompiti tal-pulizija. Il-gvern għandu jkun konformi mal-impenni internazzjonali tiegħu. L-elezzjonijiet involvow attakki, violenza, anki kontra nisa u tfal u dan inaċċettabbli. Il-mod ta' 18 ir-ruħ irrit jiġi investigat minnu fih. Dawn huma nies li mietu fit-tilwimiet mal-pulizija. Nappella l-forzi politiċi biex jidħlu fid dialogu mal-oppożizzjoni għax dan huwa neċessarju. Il-Bangladesh irid ikompli jagħmel demokratizzazzjoni tas-soċjetà, jagħmel rekonċiljazzjoni l-involviment tal- setat politiċi kollha dawn huma t-triq biex nastu verament ta' demokrazija għaqlija. Mill-1991 fil-ewwel darba li kien hemm id-demokrazija l-oppożizzjoni mhux rappreżentata fil-Parlament. Dan ifisser li l-Parlament mhux qed jirrifletti r-rida tan-nies għalhekk nappella lill-Gvern biex jidħol fid-dialogu. Grazzi l-Onorevoli Andri Kiene. Kollegi, il-5 ta' Deċembru sar li għaddiet ah, kont etnospeta smieħ imsejjaħ Bangladesh lejn elezzjonijiet ħilsa u ġusti. Kien hemm rappreżentanti tal bmv u tal-Lega Awani preżenti. Iżda l-lum il-kol kamxi tal-riżultat tal-elezzjonijiet u anki situazzjoni wara l-elezzjonijiet fil-pajjiż. Napellaw għal-gvern tal-pajjiż biex minnu fih iwaqqaf il-metodi ta' ta' repressjoni kollha u anki l-arresti arbitrarji ta' politiċi tal-oppożizzjoni. Biex joħorġu minn din il-kriżi politiċi nemmen li l-għażliet kollha għandhom jiġu konsidrati li jinkludi wkoll elezzjoni bikrija jekk il-partiti politiċi leġittimi kollha lesti li jikandidaw ruħom u jagħtu għażla l-votanti. Irrid ikun hemm il-mezzi kollha li jintużaw biex ngħinu f'dan il-proċess. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Andrikene. Grazie ħafna, Andri Andrikene. Issa naddu għal proċedura KHDI. Għandi madwar 10 talbiet għal mikrofonu, kollegi suppost nieħdu tnej biss. Fil-verità, jiġifieri ma nistax ninkludi il dawk li diġà tkellmu jew se jitkellmu wara. L-Onorevoli Luhan, Hibner, grazzi naraw li hemm ċaħda ta' demokrazija fil-Bangladesh għax l-elezzjonijiet mhux għax ma kienx hemm l-oppożizzjoni fl-elezzjonijiet imma qas kien hemm osservatur indipendenti matul dawn l-elezzjonijiet. Il-Lega Awani rebħet l-elezzjonijiet iżda din is-sitwazzjoni korretta din hija l-rida ta' elettorali li kien hemm fil-pajjiż qed naraw il-gar ta' ċittadini u dan esprima ruħu fil-ġlida li kienem fejn kienem ħafna li eh, kmamar tal-votazzjonijiet li inataw in-nar. Nittama li il-Prim Ministru tal-Bangladesh jadħol fi dialogu mal-oppożizzjoni biex ma jkunx hemm iktar konflitti imdemmija. Biex bekk il-pajjiż ma jkomplix aktar fit-triq tal-ġlidiet. Grazzi, Sinjura Hibner Issa tem il-proċedura KHDI, Signora Odenberg. Grazzi, President. Is-suġġett tal-Bangladesh reġa' feċ fuq l-agenda xerej ilu konna diskutu il-violenza fil-Bangladesh diġa. U l-elezzjonijiet ta' jannar li ġew bojkotjati mill-oppożizzjoni komplow jigravaw il-problemi fil-pajis. Ir-rawixti qabel l-elezzjonijiet waslu għal 300 vittma. Proprjetà pubblika qed tiġi ehm, qed hemm danni kontrija u eh, li qed isir qed ikun hemm bżonn ta' rikonċiljazzjoni politika anke ftehim, anki jekk hemm l-appoġġ min-naħa tal-komunità internazzjonali xorta tfadal xisir. L-autoritajiet għandhom iwaqfu l-violenza kontra l-oppożizzjoni, l-arresti, torturi u l-attakki kontra l-minoranzi. Irridu nappellaw l partit li qiegħed fil-gvern biex jeħles minnu fih il-priġunieri politiċi kollha u jidħol fi dialogu biex tinstab soluzzjoni politika. Grazzi, Signora Odenberg, Sur Migalski Point of Order. Grazzi ħafna, President. Inti jett li l-proċedura KHDI ser tkopri żewġ kelliema biss. Għax mux ser tħalli n-nies li tkellmu fid-dibattitu ta' qabel jieħdu sehem f'din il proċedura f'din il-sessjoni tissa. Nistaqsi għala għax ħadd li ħadd sem fil-dibattitu ta' qabel mandux ikollu diskriminazzjoni kontri għax jixtieq jieħu sem fil-dibattitu tissa, fi jiġifieri forsi nkunu nistgħu wessaw il-lista ta' dawk li jistgħu jitkellmu fil-proċedura KHDI. Kollega Migalski, jien nagħmel l tiegħi. Iżdem ċertu kriterji li kollok tapplika. Il-proċedura KHDI edha hemm biex tiżgura li dawk li ma jkollhomx l-opportunità li jitkellmu permezz tal-grupp tagħhom jew inkella ma jkollhomx biżejjed ħin tal-kelma jkollhom l-opportunità li jitkellmu. Għandi kriterju wieħed li napplika. Fi kliem ieħor m'għandniex biss ikonna kelliema minn pajjiż wieħed imma ukoll kriterju ieħor fejn il-kelliema li diġà tkellmu jew kienu fil-lista ta' kellima għal dibattitu ta' wara jew diġà tkellmu darbtejn f'proċedura ta' KSDI oħra neskluduhom, nippruvaw naraw ir-round kollu, naraw l-argumenti u l-kriterji li ħanadottaw u mbagħad nażel. Jiġifieri ta' qabel pereżempju ħallejt tliet kelliema jitkellmu, ma rridx nidħol f'dibattitu, rridu nagħmlu l-almotana jkollna nagħmlu dak li nistgħu nlaħqu miegħu. Sur Migalski, ma rridx niftaħ dibattitu dwar dan jekk jogħġbok. Ngħaddi l-mikrofonu issa lill-Kummissarju Kallas. President, Membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, aħna nilqaw l-adozzjoni tal urġenzija tal-Urġenza eh, bħala riżoluzzjoni tal-Parlament naqblu mal-tasib dwar l-iżviluppi reċenti fil-pajjiż, l-Unjoni Ewropea verament kienet attiv fil ħejja l-elezzjonijiet u kondennat l-atti ta' violenza li saħħow u ħeġġet l-partiti kollha jitlu fi dialogu biex jiżguraw li jkun hemm elezzjonijiet paċifiċi, inklusivi, trasparenti u tajbin. L-elezzjonijiet kienu prezenti għalihom osservaturi minnaħa tal-elezzjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej biex ikun hemm elezzjonijiet kredibbli, irid isemmi wkoll ir-rappreżentant Oli Cathy Ashton iltaqat mal-Ministru tal-Affari Barranin fil-Bangladesh dan l-aħħar fil-fatt. Sfortunatament kena qoddimna qabel l-votazzjoni fil-pajis, rowixti ħafna violenza, numru ta' mwiet, ħafna dbatija u ħafna ħsara materjali. Vitmi kien inkludu nisa u tfal kif ukoll minoranzi etniċi u reliġjużi jaħasra li l-partiti politiċi u l-enin fallow mill-li jaqblu fuq kondizjonijiet li waslu għal elezzjonijiet inklusivi. Il-partit BNP, Partit Nazjonalista Bangladesh deċida jagħmel bojkot u Lega Awami deċidiet li tkompli u tkun qed tkun l-unika kandidat f'dawn l-elezzjonijiet. Aħna ridna missjoni tal-Unjoni Ewropea iżda din ma ġiġ garantita. Nirringrazzjaw lil kollega fix-xhur qabel l-elezzjonijiet ilma l-elezzjonijiet kienu imċabsa minn violenza u kien hemm ftit li ħarġi votaw. Issa tnappellaw biex minnu fih tintem il-vjolenza u ntennu l-appell tagħna għad dialogu. Nħeġġu l-mexxejja tal-Lega Awami u l-BMP biex jaqblu fuq mezz Eh, reċiproku biex ikun jistgħu jimxu l-qoddim biex ikun hemm elezzjonijiet kredibbli u tajbin u ġusti u jkun hemm l-interess ta' ċittadini l-ewwel qabel kollox. Nittamaw li dialogu ta' veru ġenwin u proċess demokratiku sħiħ tkun tista' jkun preżenti fil-Bangladesh biex tħares u tagħmel tajjeb għal sfidi ekonomiċi, politiċi u soċjali kif ukoll l-sfidi marbuta mal-kondizzjonijiet tax-xogħol u s-sikurezza fil-fabriki. Għal dan ħankomplu l-dialogu tagħna fuq il-kumpat ta' sostenibilità. Ħankomplu nagħmlu monitoraġġ mill-qrib ta' sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u politika u impenjati fil-appoġġ tagħna għal proċess demokratiku fil-Bangladesh. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Herr Kommissar Kallas. Grazzi, Kummissarju Kallas biex nalqu dan id-debattitu hemm sitt mozzjoni ta' riżoluzzjoni li tresqu u dan jikkonkludi id-debattitu. Il-votazzjoni ser isseħ wara il-dibattitu li jmiss. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa dibattitu fuq il-tentativi reċenti ta' kriminalizzazzjoni kontra l-persuni LGBTI. Zunächst erhalten die Verfasser das Wort. L-awturi ħajkollhom l-opportunità